Tajjeb, issa, immorru għal dikjerazzjoni bil-miktub 61 tal-2010 ta' Thomson Linen eh, Figueredo Dejli u Protasiewski. L-onorevoli Dejli, et nitkelmu issa fuq eh, in-nies li mandomx post fejjo joqodu skont ir regolamenta artiklu 123 li se tiġi pubblikata fil-minuti ta' din is-seduti. Onorevoli, għandek 30 sekonda. Signora President, kollegi, jina bċertu emozjoni li nitkellem għannom tal-kollegi biex nirringrazzjakom tal-li intom edin tappoġġjaw din id-dekrazzjoni 61. Il-Kummissjoni Ewropea illum qed tippreżenta l-inizjattiva FAR, jiġifieri l-Plattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni u aħna dispjaċina tal-andament tal-affarijiet hemm bżonn li verament issa mill-klim naddu għal-fatti għas-sena d-dieħla speċjalment is-sena d-dieħla ma narawx iktar nies jorqdu barra fit-toro. Nirringrazzjakom u nagħmlilkom l-isbaq xewħaqat għal-festi tajba. Grazzi. Grazie. L'onorevole Bessé ha chiesto la parola, prego. Sur Bessé, jixtieq jitkellem. Eh, eh Annom ta' tlet kollegi, senjura Petikenen, Senjura Sarbu u Sur Davis, nixtieq nirringrazzja l-410 deputat u li firmaw dekjarazzjoni bil-miktub li aħna batna biex nitkellmu dwar il-protezzjoni, meta nitkellmu fuq il-protezzjoni tal klieb il baħar Din hija speċi ta' ħut li qed qiegħda verament f'numri prekarji e, u wara li jiġu mutillati l klieb il baħar il-fdalijiet tagħhom jerġgħu jintefgħu fil baħar din il-dekjerazzjoni nixtiequ nagħmlu appell il-Kommissjoni biex din tal-aħħar tagħmel inizjattivi ta' regolamenti iktar ħorox. Grazzi ħafna. Issa naddu għal vot. Tanza lunghe, complesse, quindi vi pre... Għanna votazzjoni twila, ġifiri ek joġobkom, ikkonċentraw ħalli ma fuxħin ħin. Għanitkellmu issa l-votazzjoni proċedura semplifikata